Sessjoni bdiet. Merħba lill-Kunsill u lill-Komissjoni. L-ewwel punt fuq eh, l-aġenda tagħna għandna il-debattitu fuq il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u ngħaddi l-kelma minnu fih lill-Ministru Tupurajnen fisem il-Kunsill. Jekk jogħġbok, nagħdilek il-kelma. Onorevoli President, onorevoli membri, mill-ġdid aħna ġejna hawnhekk biex niddiskutu l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Din hija sitwazzjoni eh, mhux xortjata xejn u ħafna nies u ħafna kummerċ ovvjament ibatu mill-nuqqasa eh, ċertezza Eh, tal-Brexit u f'Lulju Renju Unit kellu gvern ġdid, ministru ġdid ma sar biċ-ċar illi dan ma ċarax is-sitwazzjoni jew in-negozja jew il-pożizzjoni tan-negozjati tar-Renju Unit. Meta niġu għal kwistjonijiet iktar ibsin pereżempju l-frontiera mal-Irlanda, ir-Renju Unit ma ħarġitx proposti konkreti sissa. U l-opinjonijiet fil-Parlament f'Londra jibqgħu maqsumin hemm biss Eh, il maġġoranza tirat ruħa biss bil-fatt li kien hemm irħuġ imma il-gvern tar-Renju Unit qed insisti fuq ir-red lines tiegħu u l-skadenza tal-31 ta' Ottubru darbaqt magħna aħna qudiemna għandna iktar mhux inqas nuqqas ta' ċertezza. U għalhekk din is-sitwazzjoni kemm mhux eh, tal-ferħ xejn Eh, ma tridx isvijana mill-pożizzjoni tagħna biex inneħħu dan in-nuqqas ta' ċertezza kawsata mill-Brexit u nittama li nistgħu jkollna ħruġ li jkun ordnat u għalhekk aħna saqsejna r-Renju Unit biex tressaq ideat operazzjonali konkreti fuq l xkiel problemi ewlenin kif nistgħu niskuraw li ma jkunx hemm eh, frontiera bir-regola ta' u biex ikun hemm ħarsien tal-ftehim eh, tal-ġimgħa u l-aħħar żviluppi f'Mess Minister u talba għall-estensjoni għad diffiċli ħafna biex wieħed ibbassar kif l-affarijiet se jiżviluppaw ruħhom għandna bżonn irrikonoxxu illi no deal fi 31 ta' Ottubru riżultat illi kważi kulħadd qed jistenna għax il-gvern tar-Renju Unit jibqgħu jgħidu lesti joħorġu mingħajr ftehim, mingħajr deal u għalhekk sinjuri għandna bżonn inlestu ruħna, għandna bżonn inżidu ma' din it tlestija u niffinalizzaw l-affarijiet fuq livell tal-Unjoni Ewropea b'kooperazzjoni mill-qrib, stati membri u l-Commission u l-Kommissjoni fuq l-aħħar proposti tal-Kommissjoni u fuq dawk li diġà ġie adottat. U dawn l-attivitajiet leġislattivi f'dan l-istadju bikri ta' dan iċ-ċiklu leġislattiv il-ġdid li ġa se jżid mal-aġenda folta tagħna aħna fiduċjużi li jekk naħdmu flimkien inkunu nistgħu noħorġu bir-riżultati u għalhekk jiena mħeġġa ħafna f'dan il-qasam mill-ħeffa tal-aġir taż-żewġ istituzzjonijiet tagħna kif ftehmu fuq il-proposti ta' qabel ta' Brexit il-Presidenza bil-kooperazzjoni tagħkom hija determinata tiffaċilita l-adozzjoni ta' l-aħħar eh, grupp eh, ta' miżuri ta' kontinġenza fil-ħin dovut Mela, għaliex il-punt ta' tluq għal relazzjonijiet futuri jiddependi jekk ir-Renju Unit jiddeċidi li titlaq ftehim jew mingħajr ftehim. U għandna bżonn indirizzaw kull tip ta' sitwazzjoni u naraw l-prioritajiet fondamentali mar-Renju Unit li salvagwardaw l drittijiet ta' ċittadini nonoraw l obbligi tar renju Unit li jiġu misħubija taħt tal-Unjoni Ewropea u tipprovdi assikurazzjoni li żżomm l-integrità tas-suq waħdini, ġifieri Leving playing field u l-istabilità fuq il-gżira tal-Irlanda u frattant dan in-nuqqas ta' ċertezza u t tensjonijiet ġenerati qegħdin jittestjaw l-għaqda tagħna u r-riżoluzzjoni tagħna u għalhekk huwa neċessarju minn banda waħda li nirreżistu t tentazzjoni ta' ftehmiet bilaterali fuq il-livell settorjali jew nazzjonali minn banda l-oħra illi ikonna l-għan tagħna biex ikun hemm adozzjoni dawn il-miżuri ta' kontinċenza. Mela, sinjuri, nala billi ngħid illi il-livell qoli ta' konverġenza illi jeżisti bejn la bosta risoluzzjoni tagħkom u l-prijoritajiet tal-Kunsill dan juri biċ-ċar il-fatturi komuni tal-anijiet tagħna, tal-iskopji tagħna, taż-żewġ soluzzjonijiet tagħna fuq il-Brexit u għalhekk ningrazzakom ħafna sinjuri tal-attenzjoni tagħkom. Ovvjament nistenna bil-ħerqa din id-diskussjoni. Grazzi ħafna lill-Ministru issa ngħaddi l kelma lill President Juncker u nirringrazzjaw tal-preżenza tagħna tiegħu hawnhekk fostna. Lodwa tajba, Sur President, Sinjuri. Id-deputati jiena nixtieq nirringrazzjakom ilkoll tal-istadina tagħkom dejjem eh, pjaċir illi nindirizzakom u illi nitkellem lill-Parlament u mal-Parlament. F'dawn l-aħħar ħames snin il-Komissjoni Ewropea dejjem seta tiddependi mill-korenza, mill-kooperazzjoni u l-appoġġ l-Assembleja tagħkom u għalhekk dan jott ukoll għal ħidma tagħna flimkien fuq il-kwistjoni tal-ħruġ eh, tal-Renju Unit u din l-Assembleja tibqa' naf miftuħa, flessibbli u lesta x-xogħol Michel Barnier u jien Aħna kienna flimkien nhar it-tnejn mal-Prim Ministru Johnson. Ma tkunux sorpriżi tkunu tafu illi Prim Ministru għalinna illi Renju Unit eh, tkompli eh, tixtieq ftehim imma fl-istess waqt ir-Renju Unit se toħroġ mill eh, l-Unjoni Ewropea f-31 ta' Ottubru ftehim jew ma ftehim jew mingħajr ftehim u hekk ir-riskju ta' no deal bla ftehim tibqa' realtà. dawn dawn huma l-fans tiegħi għall-ammiraturi tiegħi tkunux sorpriżi li qed jgħidu dawn. Mela kif kont qed ngħid hemm ir-riskju reali ta' no deal bla ftehim dan dinja l-għażla tal-Gvern tar-Renju Unit imma qatt mi tkun l-għażla tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jiena nippreferixxi nifoka fuq dak li nistgħu nagħmlu biex naslu għal ftehim. Ftehim illi naħseb dejjem xi ħaġa mixtieqa u naħseb dejjem li hija possibbli. Għandkom bżonn iċċabċbu le? Ma tridux tċabċu issa? Le, mela ma tkunux sorpriżi lanqas ma tkunux sorpriżi lanqas li l-kwistjoni ewlenija hija dik eh, tal il-backstop. Ix-xibka tas sigurtà kulħadd sema bil-backstop imma forsi mhux kulħadd jiftakar ir raġunijiet għaliex ġie maqbul fost is-27 stat membru u eh, ir-Renju Unit. Din ix-xibka tas sigurtà backstop hija huwa fattur operazzjonali prattiku kkawżat mill-Brexit għall gżira ta' l-Irlanda. U ma kienx ikun hemm problemi li kieku r-Renju Unit ma deċidix li joħroġ mill-Unjoni Ewropea dan il-backstop għandu tliet għanijiet li jevita l frontieri fiżiċi fuq il-gżira tal-Irlanda għandu bħala għan li jżomm l-integrità tas-suq waħdini u l-iktar tal-post tal-Irlanda f'dan is-suq u l-backstop ikun irid iħares ukoll l-ekonomija insulari. All Island Economy ġifier l-ekonomija tal-gżira importanti ħafna għal paċi u għas-stabbiltà fl-Irlanda. U dan kien il- tal-Good Friday. U għalhekk għal din ix-xibka ta' sigurtà dawn l-għanijiet huma importanti ħafna u nixtieq ngħid li jiena uh, ovvjament naf u nirrikonoxxi dawn l-għanijiet u għalhekk jiena student lill prim Ministru tar-Renju Unit biex jagħmel uh, proposti konkreti operazzjonali bil-miktub fuq il- fuq ir-rotot li jista' jwassluna biex nilħu dawn l-għanijiet u sakemm ma jiġux imresqa dawn il-proposti ma nistax ngħidilkom u meta nħares lejkom dritt dritt ma nistax ngħidilkom il l-affarijiet minnihom imma dak li nista' ngħid u meta naqra ħafna artikli l-iktar fil-stampa Britannika illi illaqat li kellna kienu taħbib, kienu kostruttivi u kienu parzialment pożittivi. Il-Komissjoni lesta illi taħdem kuljum miflot sa filgħaxija b'xi interruzzjonijiet ovvjament biex issib soluzzjonijiet fuq livell tekniku kif ukoll politiku. Jiena m'iniex żgur illi se jinnexxu għax ma tantx fadlilna żmien imma jiena ċert illi għandna bżonn nippruvaw saqsejt lill-Prim Ministru tar-Renju Unit li jippreċiża li huma l-arranġamenti alternattivi illi forsi jista' jaħseb fihom u proponejt ukoll illi forsi nippolitiċizzaw il-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u r renju Unit biex nagħti responsabilità lill ħbib tiegħi Michel Barnier u l ministru kompetenti tal-Brexit biex huma stess imexxu n negozjati biex hekk inkunu koprejna l livelli tekniċi kollha. F'Lulju l-2017 is-27 stat membru qablu li jkun żball li niffokaw l-enerġija kollha tagħna fuq il-Brexit. Aħna ddeċidejna fdemna illi jkollna Unjoni Ewropea iktar b'saħħitha bħala 27 u niffokaw fuq il-mezzi kif nistgħu ntejbu l-ħajta kuljum taċ ċittadini tagħna xahrejn wara jiena ħadd il-kelma quddiem dan il-Parlament biex nitkellem fuq id diskors tal-Istat u ressaqt il-proposti tiegħi. Eh, dan kien eh, diskors illi l-Unjoni Ewropea kollha illi Bratislava laqgħuh u qalu li kien il-programm ta' min qed imexxi. Dan ifisser il-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea għataw sentejn u nofs jinnegozjaw mar-Renju Unit u jipprovaw isibu mezzi kif jistgħu jorganizzaw ix-xogħlijiet tagħna u matul dan iż-żmien l-Unjoni Ewropea eh, uriet l-għaqda tagħha solidarjetà mal-istati membri iktar mill-qutin Din l-għaqda hija r-risorsa l-iktar prezzjuża tagħna, l-assi iktar prezzjuż tagħna u se tkompli tigwidani f'daw il-ġimgħat li ġejjin u żgur mhux forsi se tkompli tigwida dan il-Parlament ukoll fil-futur. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi lilek, President Juncker. Issa ngħaddi l-kelma lil kap negozjatur Michel Barnier. Għadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President u l-odwa tajba lil kulħadd il-Ministri wkoll u grazzi ħafna tal-li permettuni hawnhekk ħdejn il-President Juncker u brabta ma dak li qalu biċ-ċar li mur lura f'dan id-diskors qasir tiegħi fuq iż-żewġ punti ewlenin tad diskussjoni attwali tagħna mar-Renju Unit, il-kwistjoni ta' l-Irlanda ta' fuq u tal-Irlanda kif ukoll ta' relazzjonijiet futuri tagħna li hija wkoll huwa wkoll suġġett importanti għax għandna bżonn nibnu b'mod ieħor sħubija ma' dan il-pajjiż kbir, ħabib, alleat, viċin tagħna illi se jibqa' ir-Renju Unit. U għalhekk il-President Juncker fakkar illi t talba fondamentali tal-Gvern tar-Renju Unit u tal-Prim Ministru Johnson kienet it-tneħħija tal-backstop jew xi ħaġa illi tieħdu tieħu postu u tafu ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea ġifieri tnejn li huma qablu f'Novembru tal-2018 ġifieri kważi sena ilu fuq dan il-backstop u għalhekk kien hemm ftehim mit 28 kapijiet ta' statu gvern u kien hemm l-appoġġ b'saħħtu tal-Parlament tagħkom. U għalhekk uh, deputati, għaliex dan is-suġġett huwa tant importanti għalina lkoll? sempliċement u għandu l-importanza tiegħu għax fl-Irlanda illi l brexit l-iktar joħloq problemi għax fl-Irlanda illi l il brexit iġib miegħu iktar riski. L-uniku post fejn ir-Renju Unit għandu frontiera fuq l-art mal-Unjoni Ewropea hemm sitwazzjoni politika speċifika li nafu hija marbuta mal-istorja ta' spiss traġika speċifika llum bil-ftehim ta' Good Friday fejn ir-Renju Unit u l-Irlanda l-iktar huma eh, taw il-garanziji mal-garanti u għalhekk qed ninsistu kif għal President eh, Juncker qatt ma kienet insistenza ideoloġika imma hija waħda pragmatika għall-aħħar. Għaddin nitkellmu fuq il-fatt li permezz tal-backstop ikonna din ix-xibka ta' sigurtà tip ta' assikurazzjoni tippermettilna illi nżommu f'ċirkostanzi kollha dawn it-tliet eżiġenzi kif fakkar il-President tal-Kummissjoni aħna ma rridux li mmorru lura għall frontieri fiżiċi fl-Irlanda. Aħna nixtiequ nħarsu l ftehim ta' Good Friday fid-dimensjonijiet kollha tiegħu. Għandna bżonn insomma nħarsu l-integrità tas-suq waħdini tagħna u nixtiequ inżommu l low Island Economy, il-kooperazzjoni bejn il-Tramontana u il-Nofsina li tagħmel parti mill-ftehim ta' Good Friday u l-eżerċizzju ta' mapping li aħna għamilna mal-awtoritajiet Brittaniċi juru kemm din il-kooperazzjoni bejn it-Tramontana u n-Nofsinhar ehm, hija appoġġjata mill-politiki u mill-budget Ewropew mill-bidunet. Il-gvern ġdid tar-Renju Unit u anki dan nhar it-tnejn fil-Lussemburgu spjega d dispożizzjonijiet tal-backstop illi ma jħobbx. Mhux biżejt li wieħed jispjega għaliex ehm, bżonn ineħħu il-backstop, aħna min-naħa tagħna b'serjetà kbira għandna bżonn soluzzjonijiet illi huma operazzjonali mill-lat legali skont il-qorti biex nirrispondu għal kull problema biex inkunu nistgħu kon anticipaw ir-riski il li l-Brexit iġib miegħu. U għalhekk fuq dawn l-anijiet li aħna konna qbilna u biċ-ċar mal-gvern ta' Theresa May. Ħinuħu eżempju konkret, wieħed biss li nafsow għax kont Ministru tal-Agrikoltura u tas sajt xi ftit żmien ilu. Onorevoli deputati, kull annimal ħaj, kull prodott Eh, kull eh, prodott tal-ikel illi jasal fil-landa ta' fuq u li jiġi mir-Renju Unit jidħol mhux biss fil-gżira tal-Irlanda fuq is-suq tal-Irlanda imma fuq is-suq tal-Polonja, tal-Lussemburgu, tal-Ġermanja u tad-Danimarka. Mod mekkaniku immedjat. U għalhekk għandna bżonn neżerċitaw kontroll illi għandna bżonn nagħmlu biex inħarsu s-sigurtà tal-ikel illi nantiċipaw kull riskju għal l-annimali u għalhekk dan huwa l-interess ukoll taċ-ċittadini u tal-konsumaturi tal-Irlanda ta' fuq kif ukoll tal-gżira kollha kemm tal-Irlanda kif ukoll il-konsumaturi tal-bqija tar-Renju ukoll tar-Renju Unitu għalhekk wara dan il-backstop u se ngħid bil-kalma kollha hemm garanziji konkreti ħafna li aħna għandna bżonn u ċ-ċittadini kollha tal-Gżira tal-Irlanda għandhom bżonn għal paċi u stabbiltà għal ħajja u għal relazzjoni ekonomika ta' kuljum fuq il-Gżira u ovvjament naturalment kif għadd għas-saħħa u għas-sigurtà tal-konsumaturi ta' 27 stat membru, sigurtà tal-prodotti, ħarsien tal-budgets nazzjonali, il-kontrolli jservu wkoll għalhekk fuq il-frontieri esterni tas-suq waħdini u li għandna bżonn niżguraw f'kull sitwazzjoni Eh, smajna il-mistoqsijiet, il-kummenti eh, tal-Prim Ministru Britanniku fuq in-natura demokratika jew mhux demokratika tal-backstop. Ovvjament sta l-Gvern tar-Renju Unit il jiżgura l-stabilità tal-istituzzjonijiet tal-Irlanda ta' fuq fuq il-ftehim Eh, fissem ir-Renju Unit kollu kemm hu aħna diġà rajna li hemm possibilità dispożizzjonijiet differenti fuq il-ħruġ, speċjalment fuq l-implikazzjoni tal-istituzzjoni tal-komitati fil-implementazzjoni tal-backstop jekk xi derba jiġi attivat. U fuq din il-kwistjoni kif ukoll fuq oħrajn se ngħid kif qal il-President Juncker l aħna lesti disponibbli biex nisimgħu kull proposta mir-Renju Unit u naħdmu mifoda sa filaxija bil-lejl ukoll biex hekk is-soluzzjonijiet iġibu magħhom il-progress. Il-suġġett liħor ewlieni u nalaq fuq dan il-punt, President, permettuli, onorevoli membri, deputati għall-ambizzjoni komuni tagħna relazzjonijiet futuri, ġifieri is-sħubija ehm, strateġika li għandna bżonn nibnu mar-Renju Unit wara l brexit u għalhekk dan huwa lan ta' tini dokument ma' trattat fuq il-ħruġ dikjerazzjoni politika. Hekk se aħna eh, li ġiet maqbula mar Renju Unit f'Novembru u tiftaħ rotta lejn eh, mm, kooperazzjoni ekonomika, dik settorjali, legalali, ġudizzjarja, difiża u l-politika barranija. U f'dan il-kapitlu ekonomiku il sħubija dan il-partnerjat għandu ftehim ta' Free Trade Agreement ta' kummerċ ħieles imma fit-test attwali ħalli l-bib beraħ għal iktar ambizzjoni jekk ikun hemm rieda komuni u aħna għandna din ir-rieda li nkunu kemm jista' jkun ambizzjużi mar-Renju Unit fir-relazzjonijiet ekonomiċi futuri tagħna, pereżempju permezz ta' Unjoni Doganali. U din il- Dan hemm bżonn ikun akkompanjat ovvjament minn garanziji ta' level playing field, ġifieri bżurin taqsal kulħadd u hawnhekk eh, onorevoli deputati naf li dinja espressjoni pjuttost teknika din il-level playing field u wara din l-espressjoni hemm realtajiet umani, settorjali, u għalhekk għażla ta' soċjetà l-Renju Unit hemm bżonn tagħmel fuq l-ekwilibrju neċessarju bejn il-livell tajjeb ta' regolamentazzjoni u s-suq ekonomiku. Issa il-Gvern tar-Renju Unit u dan huwa punt hemm bżonn insisti fuq illum jixtieq imur lura fuq l-impenji li ħadet Theresa May fil-qassam tal-level playing field. Sinjuri, pajjiż tant kbir viċin tagħna importanti par-Renju Unit illi eh, nofs il-kummerċ tiegħu huwa mal-suq waħdini, politika ambizzjuża jeżiġi illi ikollu ehm, ikollu regoli komuni u biex l-affarijiet ikunu ċari daqs il-kristall għal kulħadd onorevoli deputati il-livell ta' ambizzjoni ta' ftehim futur ta' skambju ħieles ta' kummerċ ħieles li aħna nobson ikonkludu mar renju Unit dan il-livell ta' ambizzjoni kont qed ngħid jiddependi mill-garanziji illi se jkollna flimkien fuq il-karta eh, f'qasam ambjentali, soċjali, kompetitività kif ukoll għajnuna mill-istat u l-ek sinjur onorevoli deputati, eh, xtaqt nitkellem fuq dawn iż-żewġ suġġetti li qegħdin niddiskutu fuqhom mal-gvern ta' Boris Johnson. Ovvjament aħna raw l-istampa ġenerali, nixtieq infakkar biss biex nagħlaq għaliex aħna xtaqna mill-bidu nett illi jkun hemm ħruġ ordnat minn naħa tar-Renju Unit illi huwa ferm aħjar minn no deal bla ftehim u għalhekk meta nitkellmu fuq il-no deal eh, għandkom taħsbu fuq l-importanza eh, tal- eh, ta' no deal għal Renju Unit u mbagħad anki għalina. U għalhekk aħna nixtiequ dan kien ftehim biex biex aħna nkunu nistgħu nħarsu drittijiet ta' 450 miljun persuna u nħarsu drittijiet tagħhom Aħna nixtiequ illi ikonna sigurtà għal dawk kollha illi jbenefikaw fuq it-territorju tagħna għalhekk aħna ma' Renju Unit sibna li dak kollu li ġie deċiż mit-28 jiġi mħallas mill-28 stat membru. Mbagħad nixtieq infakkar l-istabilità tal-Irlanda U ovvjament fuq din it-triq tant twila aħna nixtiequ noħolqu l-kondizzjonijiet ta' fiduċja neċessarja biex inkunu nistgħu nibnu r-relazzjonijiet futuri tagħna kif ġo abbozzati fid-dikjarazzjoni politika. Jekk ir-Renju Unit joħroġ mingħajr ftehim, Sinjuri Deputati, nixtieq infakkar li dawn il-kwistjonijiet kollha mhux se jebu, mhux se jisparixxu aħna jekk ma jkunx hemm ftehim ta' ħruġ dawn il-kwistjonijiet jibqgħu s sigurtà ta' ċittadini, il-paċi fl-Irlanda, il ħarsien tas suq intern fl-Irlanda kif ukoll tal-budget u aħna għandna bżonn insolvuhom minn qabel. Biex hekk ikollna partnerjat tajjeb futur mar-Renju Unit. Il-konsekwenzi tal-Brexit mhumiex teoretiċi smajtuni ngħid hawnhekk illi kienu ħafna dawn il-problemi u x'imdaqqiet fuq il-pjan soċjali umani ma tantx ħsibna fuq l-importanza tagħhom anki legalment, teknikament, mill-budget huma problemi kbar u e, kif għamiltu intkom ukoll fir-risoluzzjoni tagħkom kważi tliet snin wara r referendum Britanniku, sinjuri maħniex qegħdin ngħidu illi qed ta' parset ninnegozjaw le hija responsabilità tagħna illi nkomplu dan il-proċess b'determinazzjoni b'sinċerità u nkomplu nagħmlu hekk b'kollaborazzjoni permanenti u trasparenti mal-27 stat membru fisem li ma aħna nnegozjaw u grazzi lill presidenza wkoll attwali, grazzi Sinjura Ministru, hekk se nkomplu nagħmlu b'sinċerità, b'trasparenza bil-steering group eh, tal-Brexit u ovvjament ma'kom Parlament dejjem kien u dejjem se tibqa' l-imġiba tagħna f'dawn in-negozjati straordinarji u komplessi. Grazzi ħafna. Grazie. Signor Barnier. Grazie ħafna l-Sur Barnier. Issa, sa nisimaw il-diskorsi tal-gruppi politiċi, ovvjament għalissa minix sa naċċetta blue cards. Ħajibda s-Sur Manfred Weber. Sur President tal-Kommissjoni, Sur eh, Michel Barnier, rappresentanta tal-Konsil, wara referendum tal-Brexit tliet snin ilu, dawk favur il-Brexit qalu illi l-Unjoni Ewropea spiċċat, l-Unjoni Ewropea ma taħdimx Iżjed minn tliet snin wara l-Unjoni Ewropea għadha ħajja għadha maquda u aħna hekk nixtiequ fil-fatt bħalissa mhix ir-Renju eh, Unit illi qed jitlaq mill-Unjoni Ewropea imma huma n-negozji illi qed jitilqu mir-Renju Unit ġa hemm terz tal-kumpaniji u negozji li qed jippjanaw li jitilqu mir-Renju Unit. U kulħadd ta' hekk anzi mhux kulħadd il-maġġoranza tagħna hekk jiddispjaċina mir-riżultat tar referendum imma Matul il-kampanja elettorali, l-argument tal-Brexit użajnieh biex nuraw, biex nuru illi ehm, mhuwiex argument validu il-Brexit illi biex tpoġġi dubju fuq l-Unjoni Ewropea fil laqgħa ta' nhar it-tnejn bejn eh, Sur Juncker u l-Prim Ministru Johnson kienet opportunità mitlufa oħra biex l-affarijiet jiġu ċarati u jitressqu ideat ġodda. Issa fil-Parlament fejn aħna niddiskutu xini għal-qada attuali e, e, huwa l-Parlament Ewropew mhuwiex il-House of Commons tar-Renju Unit. Sfortunatament dok favor il-Brexit qalu kienu qalu li Westminster ser jerġa' jieħu l-kontroll. Imma issa x'amlu fir-Renju Unit Is-sospendew il-Parlament. Dik hija e, id-demokrazija tagħkom insaqsi lil dawk favur il-Brexit. Signori, għanna bżon niftakru illi qed nitkellmu hekk fuq kwistjonijiet fundamentali. Fostom il-fatt illi il-poplu huwa rappreżentat mill-Prim Ministru, prim Ministru jrid implementa r tal-poplu. Sinjuri, 51% hija maġġoranza rridu nirrispettaw il-maġġoranza. Imma 51% f'referendum mhijiex il-popolazzjoni sħiħa, popolazzjoni hija rappreżentata fil-Parlament, fil-plenarja tal-Parlament, fil parlament fil plenarja tal parlament fejn ir-rappreżentanti tal-poplu jaqbżu l-interessi tal-ċittadini tagħhom. Jiġifieri jekk intom qed tgħidu li ħadd implementaw ir-rieda tal-poplu ma kontra r-rieda tal-Parlament, qegħdin tqajmu hekk eh, mistoqsija fundamentali ħafna. U xi ngħidu mbagħad dwar it-tmexxija? Kif beħsibkom tmexxu? It-tmexxija l ġurnata titkun eh, tmexxija flimkien. Il-PPE ser jappoġġa r-riżoluzzjoni dwar il-Brexit m'għandniex dubju jiena nirringrazzja ħafna l sur Barnier tax-xogħol li jagħmel, grazzi ħafna wkoll lil Kiefer Hofstadt tal-ħidma li jagħmel fil-steering eh, group dwar il-Brexit. Aħna għandna pożizzjoni maquda minn dan il-Parlament, aħna lesti li naċċettaw estensjoni tal-Brexit jekk ikun hemm ġustifikazzjoni serja u jekk u argumenti validi. Aħna lesti li nisimgħu proposti ġodda imma ippermettili li wkoll nagħmel eh, twissija tajjeb illi nitkellmu dwar proposti ġodda ma rridu nkunu ċari dwar x'lesti naċċettaw u x'maħniex. Maħniex lesti illi imbaxxu l-istandards soċjali u ambjentali tagħna. Aħna maħniex lesti li nagħtu pass lura flok il-qudiem nafu wkoll li jista' rridu nlestu ruħna għall-ar possibilità U jekk ir-Renju Unit eh, mhux ser joħroġ minn din il-qada staġnata li qiegħda fiha mela l-aħjar għażla tkun li nerġgħu nagħtu eh, ċ-ċans li l-poplu tar-Renju Unit jiddeċiedi. Grazzi. President Garcia Perez, Grazzi ħafna l-Sinjura Garcia Perez. Grazzi President, mela Brexit bla ftehim tkun aħbar ħażina għal kulħadd. Però fuq kollox tkun diżastru għar-Renju Unit. Mhux qed eh, ngħid dan għaliex hija l-opinjoni tagħna biss. Riċentement ġie ppubblikat ir-rapport Yellowhammer mill-Gvern tar-Renju Unit u dan iwissi li jkun hemm konsegwenzi gravi ħafna jekk ikun hemm Brexit bla ftehim. Ser ikun hemm eh, ħafna interruzzjonijiet fil-fligu Ingliż ser ikun hemm tnaqqis fil-disponibilità tal-ikel u tal-mediċini b'impatt qawwi ħafna fuq dawk il-persuni li żjed vulnerabbli, ser ikun hemm nuqqas ta' ċertezza legali għal mijiet ta' eluf ta' Ingliżi li jgħixu fl-Unjoni Ewropea u għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit. Jiena minix eh, se noqgħod eh, nippretendi li xi deputati jibdlu l-opinjoni tagħhom issa fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni se nitlob biss rispett. Jiena minix ta' subajja fħalqi, mhux ħan nitlobkom tirrispettaw lil din il-kamra ġilkom żmien twil ma tirrispettawniex, imma nitlobkom tirrispettaw lil poplu li suppost tirrappreżentaw għaliex id-daħk tagħkom qed isarraf fit ħassib tal-mijiet u eh, eluf ta' persuni li qed isegwu dan id-dibattitu. U f'dan il-kuntest ehm, l-akbar gruppi favur l-Unjoni Ewropea ta' din il-Kamra huma favur riżoluzzjoni u favur estensjoni ta' artiklu 50 biex nevitaw xenarju katastrofiku jekk ma jkunx hemm ftehim. Jekk hemm bżonn il Renju Unit nagħtu ftit iżjed żmien biex jagħmel elezzjonijiet ġodda u referendum ġdid, aħna dik poġġawa. Ir-responsabbli tad-diżastru attwali għandu isem wieħed biss u jismu Boris Johnson. Il-Gregi kienu jgħidu illi il-karattru ta' dak li jkun jiddetermina d-destin tiegħu. U jiena naqbel fil-fatt anka Churchill eh, dan intqal anka eh, fiktib ktieb li dwar Churchill fl-2014. Donnu id-destin għal Boris Johnson eh, jinkludi il-tkissir ta' relazzjoni bejn ir-Renju Unitu u l-bqija tal-Unjoni Ewropea. Il-grupp tagħna ħadem ħafna biex l jtaffillar konsegwenzi tal-Brexit. Aħna tal-SD qegħdin nesiġu lil Boris Johnson u l-gvern tiegħu biex jiggarantixxi d drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi jgħixu fir-Renju Unit. Din għalina hija kwistjoni fundamentali. Aħna verament imħasbin bid-dikjarazzjonijiet imħalta u mgerfxa illi qal il-Prim Ministru Eh, tar-Renju Unit dwar se jiġri wara il-31 ta' Ottubru. Iċ-ċittadini qatt m'għandhom iħallsu l prezz tal-iżbalji tar-rappreżentanti tagħhom. Din għandha tkun ċara, il-priorità tagħna hija li jkun hemm tluq imma biftejim. U għalhekk Eh, naħsbu illi eh, għandu jkun hemm il-backstop biex nevitaw li jkun hemm kontrolli stretti fuq il-frontiera bejn Irlanda ta' fuq u Repubblika tal-Irlanda u biex anke nipproteġġu l-integrità tas-suq uniku fost affarijiet oħra. Aħna mill-SND dejjem ħsibna li l-Brexit huwa żball storiku u lesti li nappoġġaw il-poplu tar-Renju Uniti jekk iddeċidi jerġa' lura minn din id-deċiżjoni. Il-Prim Ministru tar-Renju Uniti jagħmel sew illi jiftakar Dak illi għal eh, Winston Churchill eh, fl-Unjoni Ewropea meta kien hemm sessjoni eh, konġunta fil-Parlament tal-Belġu fl-1945. Kien qal ma narax għalfejn m'għandux ikun hemm Stati Uniti tal-Ewropa, dan jaqat dan il-kontinent b'mod il qatt ma rajnieh qabel minn mintu waqa l-Imperu Ruman. Stati Uniti tal-Ewropa fejn il-popli kollha jkunu jistgħu jgħixu flimkien fi prosperità. Grazzi. Hofstadt, lei la parola. L-Onorevoli Verhofstadt. Thank you very much, uh, Chair. Uh... Grazie ħafna, President. Naħseb namlu tajjeb billi nfakru illi il-Parlament tar renju Unit forsi iva jista' jiġi sospiż, imma b'dan id-dibattitu llum qed nuru li l-Unjoni Ewropea mhijiex sospiża. It's fantastic that Ija ħaġa sabiħa ħafna illi il-Brexit eh, Party u Sur Farage qed jagħmlu daqstan storbju għaliex f'Westminster ma jistgħux jagħmlu storbju allura ġew jagħmlu hawnhekk. By the way, by the way they are not even elected. U fakkarkom illi laqas biss huma maħtura daw fil-House of Commons Westminster. So, you know, you know, dear colleagues, Eurosceptic. Eżis kollegi, eh, kif tafu l-Euroxettiċi tantu għal-qalbhom illi eh, jagħtu mill-lar l-Unjoni Ewropea u jgħidu l-Unjoni Ewropea mhijiex demokratika u serħu moħħkom illi minnaw ftit oħra minnaw ftit ieħor terġgħu tisimgħu l-istess argument. Jiena nista' ngħidilkom illi Sur Juncker u Sur Tusk jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet imma ma jistgħux jissospenduna dak huwa impossibbli. Iġifieri, jekk l-Ewroxettiċi issa fil-minuti jew is-sigħat li ġejjin jixtiequ jerġgħu jagħmlu eh, komparazzjoni ridikola mal-Unjoni Sovjetika, issa jistgħu jippuntaw subajhom lil Westminster flok lejn eh, Brussell u lejna. Jiena nittama illi bil-votazzjoni llum fuq ir-riżoluzzjoni nerġaw nuru l-għaqda tagħna dwar il-Brexit. L-għaqda tagħna eh, tfisser il-Parlament, il-Kunsill, il komissjoni u anke 27 stat membru. U memx iżjed niddiskutu dwar dan, il-Brexit hija idea ħażina, imma l-menu għandha effett pożittiv żgħir, jiġifieri illi reġgħet taqdet lill-Ewropej. U Min mindu feċ il-Brexit, il-proġett Ewropew reġa kiseb ħafna popolarità. Dan innu tajniħ minn l-opinjoni pubblika fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt matul l-elezzjonijiet il-messaġġ tan-nies kien ċar ħafna e, ħarsuha l-Ewropa, tippruvawx taqirduha, dak rajnieh mill-istati membri kollha u anka fir-Renju Unit għaliex kważi 40 mit-73 il-deputat Ewropew f'dan il-Parlament mir-Renju Unit huma favur li renju Unit jibqa' mhux jitlaq. Għalhekk eżis kollegi nasal għal punt ewlieni tiegħi. Jiġifieri il-ftehim, ftehim li naħseb għadu possibbli. Aħna bħala parlament fir fir-rizoluzzjoni fil-fatt nifissaw tliet kundizzjonijiet illi ser infakkarhomkom. L-ewwel waħda li nħarsu drittijiet taċ-ċittadini kemm dawk tar-Renju Unit kif ukoll dawk tal-Unjoni Ewropea. U llum nista' ngħid illi dan s'issa mhuwiex qed isir. Fil-gazzetti tar-Renju Unit kuljum tara eżempji ta' persuni illi ilhom għaxar snin jew 20 sena jgħixu fir-Renju Unit imma xorta mhux se jingħataw l-kemm sejjaħ settled status. Jiġifieri naħseb li għandna bżonn bidla qawwija fil-mod kif il-Gvern tar-Renju Unit qed jimplementa dik il-parti tal-ftehim tat-tluq. M'għandniex bżonn illi il ftehim jiġi applikat b'mod burokratiku, għandna bżonn reġistrazzjoni awtomatika taċ ċittadini Ewropej kollha illi qed jgħixu fir-Renju Unit. U jiena naf intom tafu wkoll illi s-Sur Johnson, il-Prim Ministru, jieħu gost qabel nnifsu ma' eh, karattri mill-films. Dwar id-drittijiet ta' ċittadini, eżis kollegi, minn flok joqgħod qabel lilu nnifsu ma' ħalk. Naħseb illi għandu jitnebbaħ daqsxejn minn eh, karattru ieħor. Is-Sinjura Doubtfire fil-film eh, li fih kien hemm l-attur Robin Williams ukoll. Issa, hemm il-kwistjoni tal-backstop jew inkella l-xibka ta' sigurtà kif eh, ġieli tissejjaħ u naħseb dwar dan nistgħu naqblu. Il-backstop iva fil-fatt huwa xibka ta' sigurtà u għandna bżonna mhux biss għal kwistjonijiet ekonomiċi, għandna bżonna biex niskuraw illi ma terġax tfetx il-vjolenza fil-frontiera tal-Irlanda. Dik hija r-raġuni prinċipali. U nista' ngħidilkom illi naħseb illi huwa ġest irresponsabbli ħafna dak ta' numru ta' membri parlamentari mir-Renju Unit li mhux qed jaċċettaw il-backstop. Jiena Nista' nsaqsi anke lis sur Banier u sur Juncker biex jikkonfermaw matul id-dibattitu, però jiena minn għalija illi għadha ma tresqitx laqas alternattiva waħda vijabbli sissa min-naħa tar-Renju Unit. Jiġifieri nista' ngħid eh, bla tlaqliq illi il-little tal-backstop għal prodotti tal-bidja biss, naħseb mhux biżżejjed għaliex dawk il-prodotti huma biss 30% tal-prodotti kollha li jiġu u s-servizzi kollha li jiġu importati fuq il-frontiera. Il-backstop um, għandha tkun anzi laqas ma tintuża bħala strument biex wieħed joqgħod jeddet il-ieħor hija xibka ta' sigurtà, xibka ta' sigurtà fidejn iż-żewġ partijiet fidejn li għandha kif ukoll fidejn l-Unjoni Ewropea. L-aħħar tiegħi ħajkun fuq il-relazzjoni fil-futur. Mela, aħna parlament ġdid, iżjed minn 60% tal-membri ta' dan il-parlament huma ġodda. Tajjeb li dan infakruh. Tajjeb li nfakru li dan il-parlament qatt mu lest ma ħajkun lest li jaċċetta ftajim mar Renjunit Unit illi jagħti il-vantaġġi kollha li renju Unit tal-kummerċ ħieles. B'zero miżati imma fl-istess ħin ir-Renju Unit ma jirrispettax l-istandard soċjali tas-saħħa jew kellha ekonomiċi tagħna. Dana mhux ser jiġri qatt. Nista' ngħidilkom ħaġa naf li hemm ċertu persuni fir-Renju Unit illi jaħsbu li l-Unjoni Ewropea mbagħad fl-aħħar tan-negozjati jċedu. Le, aħna maħniex stupidi. Aħna maħniex ser noqtlu l-kumpaniji tagħna stess, aħna ser niddefendu l-kumpaniji tagħna, ser niddefendu l-ekonomija tagħna, ser niddefendu s-suq uniku tagħna. U maħna l qatt illi naċċettaw illi jkun hemm frontiera Eh, viċin il-Baħar tat Tramuntana. Kif tafu il-Brexit eh, kien beda b'tentattiv min-naħa ta' David Cameron illi jipprova jaqgħad iżjed flimkien lill-Partit tat-Tories. Imma l-konsegwenza x'kienet firda kbira fis-soċjetà Britannika. Però aħna bħala Ewropej mux se nippermettu illi l-Brexit joħroq eh, taqlib u firda fis-soċjetà Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna l sur Verhofstadt, eh, is-Sur eh, Lambert, se President, cher kollegi. Grazzi ħafna President, eżis kollegi, aħna ma żinniex il-Brexit. Imma nirrispettaw l-għażla ta' maġranza tal-elettorat fir-Renju Unito. aħna ta' fidi tajba għandna nixtiequ nnegozjaw ftehim irti Ovvjament, qed regola separazzjoni dispeċina bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea ma nixtieq nepreċiża li deċiżjoni mir-Renju Unit li ħallu l-Unjoni Ewropea ma tippermettix l renju Unit illi eh, ma jibqgħux jimpenjaw ruhom eh, f'dawn l-aħħar snin li kienu membri tal-Unjoni Ewropea u l-ftemiet ukoll ta' Good Friday illi tem konflitt illi ra il-mawt ta' 3000 eh, persuna u eret il-ħajja ta' tant nisoħra u għalhekk mhux biss il-Prim Ministru u rappreżentanti oħra jinjoraw l-esistenza ta' dawn l-obbligi. Il-pożizzjoni mill-Prim Ministru tar-Renju Unit biex nagħmel taqsira tagħha tajt li l-Unjoni Ewropea eh, inkunu nistgħu noħorġu eh, fil-500 km ta' suq waħdini u biex għall-Unjoni Ewropea jkollna politika ta' dumping tat taxxa, dumping soċjali, dumping ambjentali ma nistgħux nittolleraw. Tifmu din l-imġiba mhijiex se toħloq eh, fil parlament u fil-kapi statu gvern il-fiduċa neċessarja biex inkunu nistgħu insibu soluzzjonijiet biex noħorġu mill-istaġnar attwali. U għalhekk jekk il-perspettiva ta' ħruġ mingħajr ftehim eh, jibqa' tibqa' ovvjament realtà u xi ħaġa ma nistgħux ninjorawha, nwarbuha. Nixtieq ngħid li dawk kollha fir-Renju Unit illi jkunu kuntenti f'xi riżultat bħal dan u quddiem riżultat bħal dan 27 stati membri Eh, se jċedu le ħana nistgħu ngħidu minn issa f'kemtejn. Dawk il-badubi ta' xejn jixtiequ eh, li ma jkunx ftehim huwa għar minn attentat l integrità tas-suq waħdini 27 dejjem se eh, joħorġu rebiħa ma nixtieqx ngħid illi ovvjament qatt ma nkunu ċerti minn negattività ma jiena fil-grupp politiku tiegħi għandi 11 eh, membri tar-renju ta' deputati Ingliżi u jafu fejn hu l-interess ta' pajjiżhom fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. U jekk ir-Renju Unit permezz tal-Prim Ministru tagħha jew minn xi eh, membru ieħor isaqsu lill-Unjoni Ewropea għall-estensjoni tal-artiklu 50 għandna bżonn naċċettaw waqt illi tesisti possibilità biex ir-raġuni tirrenja għandna bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex naħtfu din l-opportunità. Grazzi. Lambert, President Zanni. Grazzi Sir sur Lambert, il-Sur Zanni. Grazzi ħafna, President. nibqa eh, skantat għat-dida ta' demokrazija me' rappresentanti ta' xuħut mill-membri għax jipprovaw jgħalmu l-lezzjonijiet tad demokrazija għal demokrazija l-iktar waħda mill-iktar antiki fl-Ewropa parlament l-iktar antik tad-dinja waqt li dan il-parlament u dawn l-istituzzjonijiet u row daw is-snin kollha anke reċentement li ma kienu qatt eh, eh, ma rridu jeskludu l minoranzi jew ikun hemm xi proċess deċiżjonali li ta' spiss ma jiġix minn membri ta' imma minn burokrati illi ma jiġux eletti minn ħadd. U għalhekk ir-rifless ta' din l-arroganza aħna narawha mir riżoluzzjoni l maġġoranza tal-gruppi parlamentari ta' dan il-Parlament kitbu u li derwaqt se nivvotaw fuqha. U għalhekk din ir-riżoluzzjoni tgħid illi tikkonsidra l il brexit bħala Eh, eh, ġrajja eh, ta' smerija. Imma l-eżerċizzju demokratiku għalihom għalikom x'inhu referendum intkom tridu talmu bid-demokrazija lill parlament Ingliż din hija ħaġa ta' vergogna ta' smerija. U għalhekk l-iktar ħaġa li tħassibna hija li din l-avversjoni mhijiex biss għal dak li qed ngħixu fuq il-Brexit imma wkoll fl-istorja reċenti u anqas inqas reċenti tal-Unjoni Ewropea hemm ħafna eżempji kif dawn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kienu kontra deċiżjonijiet taċ ċittadini ċe l-eżempju tal-Irlanda, hemm l-eżempju ta' Franza, taċ ċittadini tal-Olanda dawk tal-Greċa li qalu le għall-intrużjoni min-naħa ta' Brussell imma nafu li l-affarijiet eh, kienu differenti u għalhekk iktar milli noqgħod nitħasseb fuq il-sospensjoni tal-Parlament Ingliża li kienet prevista mill-liġi tar-Renju Unit, jiena iktar hemm bżonn li naħseb fuq l-avversjoni li għandhom li għandu dal parlament tar-riżultati ta' elezzjonijiet u referendum għax dawn kienu deċiżjonijiet illi kienu meħudin mod liberi u jekk intkom forsi forsi anki jekk inkom tidu tbiddu l-affarijiet u għalhekk naħseb illi l il punt l-iktar importanti tal-Brexit hija l-bisa tal-istituzzjonijiet Ewropej. L-istituzzjonijiet Ewropej għandhom il-bisa li xi ħadd jista' juri rotta oħra, triq oħra u l-bisa li r renju Unit barra mill-Unjoni Ewropea tista' turi li forsi dawn l-istituzzjonijiet mhumiex perfetti, forsi għamlu żbalji u forsi xi ħadd jista' jiddeċiedi bl-għażla li jieħdu triq oħra u juri illi wieħed jista' jkun aħjar anki barra mill-Unjoni Ewropea din hija għażla ħilsa ta' ċittadini tar-Renju Unit u aħna għandna l-obbligu illi nirrispettaw din l-għażla. Niġildu, isna nikkastigaw eh, bħalma jridu xi wħud eh, li ċittadini tar-Renju Unit biss għax għażlu liberament illi jieħdu triq oħra mhuwiex ta' unur għall proġetti li tixtiequ tappoġġjaw u għalhekk jiena f'dawn it-tliet snin qatt ma rajt min qed jeżamna l-kuxenza tiegħu. Hawnhekk fil-Parlament u fl-istituzzjoni Ewropej biex hekk tifmu l-eruq għaliex stat membru iddeċida illi jabbanduna l-Unjoni Ewropea u għaliex stat membru għal daqshekk issa għal dan il-proġett illi taħsbu li qatt mhu se jfalli imma li ovvjament għandu difetti ċerti. U minflok noqgħod nara dak li qed jiġri fir-Renju Unit aħjar taħsbu fuq il-kriżi istituzzjonali, ekonomika u politika fuq l-Unjoni Ewropea kriżi interistituzzjonali bejn il-Kunsill, il-Parlament u l-Istati membri, kriżi interna tal-Parlament ukoll bil-gruppi politiċi li huma frammentati u maqsumin illi setaw jikkonfermaw propju hekk il-President tal kummissjoni u politiku futur li għadna ma rajnieħx u għalhekk tipprovaw xtalmu lil dawk illi għażlu liberament li jieħdu triq oħra imma ħjar tirreflettu fuq dawk illi huma l il problemi ta' dawn l-istituzzjonijiet għax jekk le l-Unjoni Ewropea ma jkollix futur. Grazzi. Presidente Van Orden, prego Is-sur Van Orden ikirtfok. Uh, Mr. President, uh, may Sur President, qabel xejn nixtieq nirringrazzja lis sur Juncker u lis sur Barnier tal kummenti utli ħafna tagħhom dalodu il-gvern tar-Renju Unit irid ftehim, mhux ftehim kwalunkwe, ma ftehim li jista' jkun aċċettabbli għall-Parlament tar-Renju Unit u għall-poplu tar-Renju Unit. U hemm bżonn inħaffu. Ġifieri rridu nitilqu fil-31 ta' Ottubru, misna tlaqna fit-29 ta' Marzu, bad konna sa nitilqu fit-12 April, u sa nitilqu fil-31 ta' Ottubru, għalfejn ħanibqgħu nġebduha. Hemm xi ħut minnkom jgħidu li jekk inġabdu ftit iżjed, mela mbagħad jinbidel il-gvern fil-Renju Unit u forsi tinbidel il-mentalità u jiena naħseb illi dana mhuwiex minnu qed toħolmu. X'relazzjoni tridu mar-Renju Unit fil-futuru? Waħda pożittiva bbażata fuq ħbiberija u interess komuni, jew inkella waħda bbażata fuq l-esklużjoni u r-rabja. Dak kollha valuti fil-proċess illi verament iridu soluzzjoni, hemm bżonn li jagħmlu sforzi kbar biex jinkiseb eh, ftehim u għalhekk hemm bżonn rida tajba u flessibilità fuq iż-żewġ naħat. Ejja, niftakru illi kollox huwa possibbli fejn hemm irrida politika dwar iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-Renju Unit kien ċar ħafna eh, dawn il-ċittadini jistgħu jibqgħu fir-Renju Unit u ser eh, jinproteġu wkoll il- l-istatus tagħhom u drittijiet tagħhom. Hemm ħafna li diġà taw settled status u l-oħrajn ser jibqalhom żmien japplikaw. L-Unjoni Ewropea wkoll trid tadotta approċċ ġenerus mal-ċittadini tar-Renju Unit li qed jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Imma hemm ukoll problema pendenti, ġifieri frontiera bejn l-Irlanda ta' fuq u r-Repubblika tal-Irlanda. Ħadd m'għandu interess ikbar fil-paċi mill-poplu tal-Irlanda ta' fuq u l-Gvern tar-Renju Unit. Aħna għanna mpenn qawwi lejn l kim sejjaħ Good Friday Agreement għalkemm mhuwiex infallibli. Dan huwa għaftajim illi ma jsemmix il frontira però huwa ftehim bbażat fuq ugwaljanza bejn iż-żewġ komunitajiet, iż-żewġ tradizzjonijiet illi fl-Irlanda ta' fuq. U infakkarkom li l-maġġoranza tal-nies fl-Irlanda ta' fuq huma unionist, ġifiri huma kburin illi huma ċittadini kemm tal-Irlanda ta' fuq u anke tal-Irlanda tal-Renju Unit u hemm xi illi f'din il-Kamra donna minn sew. kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll ir-Renju Unit iridu jaħsbu b'mod xejn kreattiv biex isibu arranġament alternattiv għal qed issejħula x-xibka ta' sigurtà. Jiena ma naħsibx li r-riżoluzzjoni tas Sur Verhofstadt eh, se tikkontribwixxi xi ħaġa utli fil-verità, aħna nixtiequ illi l-steering group dwar il-Brexit ikun verament demokratiku, rappreżentattiv u jkun eh, għajn ta' erf u idejat mhux joqgħod jirrepeti ħafna idejati li diġà smajniehom. Wara kollox, il-ftejn finali ser ikun irrikjedi l-approvazzjoni mhux biss tal-Parlament fir-Renju Unit manka tal-Parlament Ewropew. U kollegi, nista' ngħidilkom ilkoll illi hemm bżonn niċċaqalqu daqsxejn Is-sur Barnier fli m'għandu mandu bżonn l-ebda struzzjoni, però hemm bżonn jintlaħaq ftehim u l-Kunsill ukoll irid jagħmel eh, l-almu tiegħu qabel ma jiltaqa' fi 17 Ottubru. Kollegi, eja ma nitilfux l-opportunità illi jkun hemm sħubija ġdida bejn l-Unjoni Ewropea, sħubija friska u pożittiva. Jiena nawgura l-aħjar affarijiet lil kulħadd. Xirdevan, prego lei la parola. Grazzi, is-sur Xirdevan. Ja, vielen Dank, Grazzi ħafna, President. Jiena smajt Brexiteer jgħid li l-imperu għandu jitkisser u dan l-imperu kien fil-fat l-Unjoni Ewropea. Ma dawk li jixtiequ jitilqu eh, mill-Ewropa l-Brexiteers u li iwadbu il renju Unit fl-ikbar kriżi politika li kellha f'dawn l-aħħar deċenji, waħda fejn il-ħaddiema, il-pensjonanti se jkollhom iħallsu l-ikbar prezz. Din il-politika lajf l-interess tan-nies tar-Renju Unit u laqqas tal-Ewropa u Boris Johnson, Boris Johnson jafa dil-ħaġa essenzjalment irridu naraw se jiġri jekk ikun hemm no deal Brexit. Jista' jkun hemm konflitti li jerġgħu jinħolqu eh, fl-Irlanda fid-dokumenti li għandna. Però dan li qed isir mhux fi triq it-tajba aħna nitkellmu dwar il-Brexit bdil jew mingħajr dil. Però fil-verità qegħdin nitkellmu jekk eh, infermier Ġermaniż jew Pollak ma jkunx jaf jekk se jkollu permess biex jibqa' fir-Renju Unit u li jkollu wkoll dritt għal eh, kura hemmhekk. U x'se jiġri mill-pensjonijiet? ta' dawn in-nies Ewropej li jkunu qed jgħinu fir-Renju Unit, iċ-ċittadini ta' Belfast li jibatu eh, it-tfal tagħhom l-iskola u eh, fil-futur forsi jkollhom jibżgħu minn xi inċidenti li jistgħu jinħolqu fit-toroq mbagħad. Kenna gwerra ċivili hawnhekk mela meta nitkellmu fuq hard Brexit fuq dan qegħdin nitkellmu u għalhekk il-politikanti eh, Brittaniċi jridu jagħmlu xi ħaġa, jridu juru rida politika ta' vera. Sinjuri, meta nitkellmu dwar ir-Renju Unit, qed nitkellmu fuq demokrazija li wafqet lil faxxiżmu e, pajjiż li kellu ħafna kolonji tiegħu wkoll. Karl Marx naturalment ingħata għażil f'Londra wkoll, però kif qal is-Sur Verhofstadt jiena ma naħsibx e, figura komika bħal Hulk, għax Hulk mu se paċi e, fl-Irlanda u xi drittijiet, mexxej sew jista' jagħmel dan u għalhekk aħna nappoġġaw ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sinċiċ. Grazzi ħafna, qed nitkellmu fuq il-Brexit illum. Kien hemm diversi provi biex noħorġu xi ħaġa mir-referendum, x'qed jostakola ir-referendum li toqgħod tirrepeti ir-referendum darbtejn tlieta erba' darbiet biex ikonna riżultat loġiku mhix xi ħaġa vijabbli, hija xi ħaġa assurda. U allura nixtieq eh, nerġa' ngħid dak li qal eh, Sur Grey fi żmien l-ewwel gwerra dinjija u qal isma' il-kliem għandhom ifissru xi ħaġa inkella eh, nistgħu noqogħdu niġġieldu ma' xulxin. Dak li qal dakinhar Gray fi żmien l-ewwel gwerra dinjija ifisser xi ħaġa. Irridu nirrispettaw il-xulxin. Ir-referendum jitkellem ukoll dwar ir-rieda ta' ċittadini brittaniċi. Ħdejja għandi 29 Brexiteer hawnhekk, is-CDU għandu 23 eh, Brexiteer. Dan jitkellem dwar dak li jixtiequ ċittadini brittaniċi. Jekk inħarsu lejn il-futur, naraw illi diversi ġimgħat ilu is-Sinjura von der Leyen tkellmet dwar il-politika barranija li din għandha tiġi introdotta u tkun ibbażata fuq valuri sodi. Is-Sinjura von der Leyen ma tistax tgħid il-Kroazja x'taħseb fuq eh, il-Bosnia, Herzegovina u Malta. L-euroxettiċiżmu jgħidu li huwa perikolus, veru hekk, però dan jiddependi. Il-mod ta' kif taħseb Merkel ukoll huwa perikolus m'għandniex noqogħdu niddefinixxu l-politika mill-ġdid il-Brexit se jkun il-bidu biss jekk se nagħmlu hekk. min jixtieq jitlaq għandu jitħalla jitla b'mod aktar faċli. Thank you, uh, Madam President. Grazzi, President, kollegi, qed ikonna dan id-dibattitu u se nivvotaw illum f'ġurnata fejn il-Parlament Ingliż qiegħed f'sospensjoni. X'paradossu dan? Jiena konvinta illi ħafna minna hawnhekk jiddispjaċihom li se ssir Brexit u se jibqgħu kommessi għal Brexit mod xiera. Din il-kamra ħadmet ma' Michel Barnier, grazzi sur Barnier, dan il-ftejim jagħti ċertezza legali li daw kollha effettwati